Il-minuti tal-laqa tal-ġimgħa 24 ta' April 2009 tqasmu għaw xi kommenti. Dan mhux il-każ għalhekk il-minuti s-sum adottati. Is-sur Blockland jogħġbu. Dank u wel, voorzitter. Koninginnedag in Nederland is het jaarlijk... Grazie ħafna, festa tar-reġina fl-Olanda hija festa illi tiġi ċelebrata kull sena fejn ċelebraw il-familja uh, Orange u dis-sena sfortunatament għadna marku prajniex mill-xok li sofrejna minnu aħna xtaqna eh, naddu l-kondoljanzi tagħna lill-familja tal-vittmi. Fissem delegazzjoni Olandiża xtaqt nirringrazzjak aktar litra li bat l-reġina tagħna. Il-President ringrazzja l-Sur Blockland 30 April 2009 l-Orti tal-Komunitajt Ewropej fil-kazijiet 39307 dwar il-Repubblika Taljana Parlament Ewropew u ċe 908 Benedetto Domici deċida ekk u għani kota deċizjoni 2007 slash nejwieħed nejwieħed għal-iġi tal-Parlament Ewropew fl-24 ta' Mejju 2007 dwar il-kredenzjali ta' Benjamino Domici issa maddiex tot u nalaq